taw id-darba li jmiss. Nistgħu ngħaddu issa diskussjoni konġunta fuq il-Ġorġa bir-rakkomandazzjoni tas-Sur Mamikins. Naddu l-kelma l-rapporter għal erba' minuti. Grazie President. Sinjuri, jena għandi l-unur li nres ilkom u nitlob l-appoċ għal ratifika għal ftejm ta' soċazzjoni mal-ġorġja. Din hija xi ħaġa importanti b'mod li l-Ġorġja tkun tista' tibbenefika eh, ta' opportunitajiet tajbin għal futur stabli. Il-Ġorġja minn dejjem kienet pajjiż Ewropew u l-kultura ġorġjana dejjem kienet parti mill-kultura Ewropea. 69% ta' nis tal-Ġorġa jaqblu dwar l-firmar ta' dan il-ftejm skont servej riċenti ġifiri responsabilta' kbira l-autoritajiet ir-ratifika ta' da e karatterizzata minn ħidma komuni bejn iż-żewġ partijiet. Ilna 8 snin minn dun nedejna il-pjan komuni għal bejn iż-żewġ partijiet, 5 snin ilu l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi partner nedew il- sħobija tal-vant. Fil-bidu, it-twettiq ta' din il-ħolma kienet tidher bħala xi ħaġa ambizzjuża wisq. L-eżempju tal-Ġorġa però jurina li min jaħdem ibes jilħaq l-anijiet tiegħu. Jiena kont sorpriż meta rajt ix-xogħol kollu li twettaq mill-Ġorġa. Ma kienx biċċa xogħol faċli dik li jimplementaw riformi importanti fi żmien daqshekk qasir diffiċli nikkonvinċu s-soċjetà l politika l-kumpanniji fuq il-ħtieġa ta' riformi fuqhom. Il-pajjiżi tal-Vant damu ħafna xi kultant xiren ta' snin biex iwettqu riformi li ġorġa kienet imġela li tagħmel ftit snin. Sar ħafna però tbaqa' affarijiet pendenti li ovvjament ixerqilhom attenzjoni partikolari, pereżempju l-polarizzazzjoni tas-soċjetà tal-Ġorġa, ġlieda kontra korruzzjoni, il-problema problemi tal-ostezja ta' nofsinar. Ah, affarijiet bħal dawn, l-ftejm ta' assoċjazzjoni kostitwixxi responsabilità żewġ partijiet. L-Unjoni tittejn il-Ġorġa biex toħnoq il-korruzzjoni, twaqqaf ġudikatura indipendenti, s-saħħaħ ir tal-medja, tħares il-minoranzi, dak kollu meħtieġ insomma biex il-poplu tal-Ġorġa ikun jista' jara x'inhuma l-vantaġġi Ewropej. Eżis kollegi, grazzi għal ftejm ta' assoċjazzjoni il-Ġorġa tista' tittama li jkun hemm żvolta pożittiva meta niġu għall-iskambji kummerċjali, il-ħolqien ta' postijiet tax-xogħol, ir-reġim tal-viżas, kif ukoll il-prospettiva tal-abolizzjoni ta' dawn il-viżas affarijiet bħal dawn. Rigward l-Unjoni Ewropea din tista' tibbenefika mill-possibilità li tirrealizza proġetti kummerċjali kbar fil-qasam ta' enerġija, trasporti u qasm oħrajn l-intrapriżi Ewropej jista' jkollhom opportunitajiet ġodda fil-Ġorġa jkun jistgħu jinvestu brashom mistrieħa, jkun jistgħu jibbijaw il-prodotti u s-servizzi tagħhom biex nikkonkludi grazzi lill kollegi kollha li ħaddu sem f'dan ir-rapport. Grazzi wkoll ix-shadows u l-membri li taw il-kontribut tagħhom. Nittamaw li it-tluq jista' jkun wieħed kostruttiv li wassal votazzjoni pożittiva. Il-poplu tal-Ġorġa jixraqlu tibdiliet pożittivi li li tivvotaw favur dawn it-tibdiliet. La parole est euh, désormais au nom de la Commission, Monsieur Av. Grazie ħafna sanadi l-kelma li sur Avromopoulos fisem il-Kummissjoni. Grazie ħafna, Signora President. Membri onorevoli tal-Parlament. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja lilek għar-rapport is-sur Andrej Minkins rapport li fih ħafna rakkomandazzjonijiet importanti u li juri li għandna kunsens ġenerali eh, fil-politika tagħna mal-Ġorġa. L-appoġġ b'saħħtu tal-Parlament Ewropew ħajjibat messaġġ ċar għat-tisħiħ tar-rabtiet tagħna mal-Ġorġa kif ukoll ħajoħloq kundizzjonijiet eċċellenti biex inkun nistgħu ikollna eh, ikonna kooperazzjoni aktar mill-viċin mal-Ġorġa. Georgia hija waħda mill-pajjiżi tal-Vant li qegħdin fuq quddiem fl-subija tagħna magħhom. Il-ftehim ta' assoċjazzjoni li għandkom qudiemkom illum huwa riżultat tal-aspirazzjonijiet Ewropej tal-Ġorġa. U wkoll ir-riżultat tad-determinazzjoni tagħna li nippromuovu il-bini ta' pajis demokratiku stabli eh, li huwa ta' importanza strateġika lina. Il-Ġorġa ħat imbidel kif nimplementaw il-riforma konġunta tagħna. Pal riżultat ta' dan il-Ġorġa ħat toqrob aktar lejn l-Unjoni Ewropea. E, ta' titħol aktar fid-detal fl-assoċjazzjoni politika, Eh, u iżid il-relazzjoni tagħha mal-Unjoni Ewropea. Ġorġa ħadd introduċi riformi li jaffettwaw eh, il-ħajja pubblika u jdaħlu valuri Ewropej bħal eh, demokrazija pluralista kif ukoll aktar rispett għal smiħ ġust u l stat ta' dritt. Wara il-firma u l-applikazzjoni provizorja tal-ftejim, aħna Xar ilu eżatt eh, kellna l-ewwel laqa eh, wara il-firma inizjali, ġifiri dan huwa l-ewwel pass lej l-adozzjoni sħiħ. U aħna konkludejna li il-rekwiżiti tal-ewwel fażi tilqaħħom il-Ġorġa għalek nistaw nedu it-tini fazi. U dan kien passiħor importanti fil-proċess li ħajqarrab il-Ġorġa lejn il-mira tagħha ta' reġim mingħajr viżi fl-Unjoni Ewropea. U vera li l-Ġorġa għamlet progress importanti fil-żvilupp demokratiku wara l-elezzjonijiet demokratiċi presidenzjali fl-2012 u fl-2013, kif ukoll l-elezzjonijiet lokali fl-2014. Iżda u din il-miżura inatat ukoll u ġiet minn huwa b'mod tajjeb il-klima politiku fil-pajis għandu bżon jittejjeb. Il-konfrontazzjoni politika u l-polarizzazzjoni għandhom jiġu evitati u il-emżon natu eh, spazju għal dialogu anka għal oppożizzjoni Fl-istess mod, il-ġorġa trid tkompli l-sforzi tagħha li tagħmel riforma tal-ġudizzjarja u tassigura l-istat ta' dritt. Jiena kontent li nista' ngħid li l-applikazzjoni provvizorja ta' DCFTA mill-ewwel ta' Diċembru diġà qed juri l-ewwel riżultati. L-istatistika kummerċali għal Settembru huma pożittivi u huma stabbli. L-effett tal-ftehim għad irid jiġi konfermat Iżda ċifri ta' settembru tal-2014 jindikaw zieda ta' 50% fl-importazzjonijiet mill-Ġorġa fl-Unjoni Ewropea, l-aktar fil-lews u prodotti minerali. L-Unjoni Ewropea ħat kompli introduċi ċertu riformi fil-ġorġa u biex tgħin l-SMEs sabiex jadattaw għal qafas regolatorju l ġtijt Ħajkon hemm program ta' 51 miljun euro taħt il-programm annwali ta' din is-sena. Issa nixtieq eh, nindirizza li żjed żviluppi riċenti E, fċertu reġuni, mod partikolari il-trattat il strateġiku bejn il-Federazzjoni Russa u eh, l-autoritajiet u dawri taħasbuna u bħal ftejm iħor Dan it-trattat eh, jpoġġi dubju fuq is-sovranità u territorjalità tal-Ġorġa. Huwa ta' detriment ukoll għal sforzi li għaddejjin bħalissa eh, sabiex nassiguraw l istabba fil-reġjun u ma tgħinx għal eh, deeskalazzjoni. U tikkontradixxi wkoll il-prinċipju ta' liġi internazzjonali u l-impenji li tieħdu mill-Federazzjoni Russa nixtieq nerġa' nikkonferma l-Unjoni Ewropea tappoġġa bla dubju l-integrità territorjali tal-Ġorġa. Aħna għadda impenjati li nappoġġaw riżoluzzjoni tal-konflitti fil-Ġorġa, inkluż eh, permezz tal-ko-presidenza tagħna tat-taħdidiet u il-missjoni ta' monitoraġġ fil-Ġorġa. Nixtieq insemmi wkoll hawnhekk li aħna napprezzaw il-kontribuzzjonijiet tal georgia għal missjoni eh, tal-Unjoni Ewropea fil-Repubblika fil tal-Afrika Ċentrali għaliex għabbażi tal-parteċipazzjoni tal georgia fil-missjonijiet tas-sigurtà u tal-paċi. Biex naħla jina rritnajt li s-subija bejn l-Unjoni Ewropea u l georgia hija subija b'saħħitha ħassir dem aktar b'saħħitha b'ratifika tal-Parlamenti Ewropej tal-ftejn ta' assoċjazzjoni. Grazzi. Merci, monsieur. La parole pour euh, une minute maintenant, monsieur. Grazie ħafna. Issa Surrein. Surrein. Grazie ħafna kollegi. il georgia ki ila msiħeb ta' minister serraħ fuqu u edin dejjem niprofaw nsibu rabtiet politiċi ekonomiċi aktar mill-veċin bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġorġja minkejja l-pressjoni mir-Russja. Għal stat żgħar bħal Ġorġja l-għażla ta' kummerċ ħieles e, għenet lil pajjiż mod pożittiv l-aħħar għaxar snin it-turnover tal-kummerċ barrani zdiet minn ħamsa sa sitt darbiet u dan it-tkabbir ġi minn reġim ta' kummerċ liberali tal-Ġorġja. Apparti minn da, palma għal kummissarju wara l-applikazzjoni provvizorja ta' DCFTA minn settembru, l-istatistika e, provvizorja tindika li hemm zieda ta' madwar 50% fl-esportazzjonijiet mill ġorġa lejn l-Unjoni Ewropea. Dan qed itejjeb il-bilanċ kummerċjali mal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt mill-msieħba e, tal-vant tagħna Ġorġa li ziet li għamlet biex tagħmel riforma e, taħt da u dan il-DCFT ħajjejn Issa l-pass jessu jmiss l-implementazzjoni aħna nappoġġaw eh, il-Ġorġa dwar dan u la kull suċċess. Grazzi. Grazzi ħafna surren. Issa naddi l-kelma l gruppi L-Onorevoli Stettina l-ewel. Grazzi ħafna, Sinjura President, grazzi tal-ledet l-kelma kollegi, Sinjuri, aħna nkunu qegħdin nirratifikaw il ftejn ta' assoċazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġorġa. Iġviri wara l-Ukrajna u l-Moldova dan it-tielet ratifika eh, ta' ftejn ta' assoċjazzjoni tul il-mandat tagħna u l-mozzjoni li għandkom qudiemkom hija frott ta' ħidma eh, b'ħafna paċenzja tal-gruppi politiċi u nixtieq nirringrazzjahom. Aħna faċċajna ħafna sfidi u nixtieq infakkarkom tnej minnhom. L-ewwel net aħna provajna li natu l-affarijiet li sem propju tagħhom. Għamur lura 20 sena meta il-Russja eh, ħatret l-Abkazja. Eh, sentej wara bdiet eh, gwerra li tula inqatlu 80.000 persona ċivili u fl-2008 l-armata russa ah, okkupat l-ossezzja tisfel. Il-din is-sena il-Federazzjoni Russa għamlet żewġ ksuri ta' liġi internazzjonali għax invadiet il-Krimea u bdiet illi il-gwerra fl-Ukrajna tal-Vant. Meta niformulaw ir-riżoluzzjoni, meta formulajna il-riżoluzzjoni aħna l-okkupazzjoni sejjaħ okkupazzjoni ma għadnix induru mal-lewża u il-pozizjoni tal-Parlament Ewropew tal-Unjoni Ewropea rridu jirriflettu l-fatt li l-possibilità li l-Federazzjoni Russa ħad kompli tikser il-liġi internazzjonali u twetta il-reati kriminali tal-gwerra. Emżon li nerfaw il partitana tal-responsabilità. Jekk l-Ewropa kienet ikkundannat mod ċar l-aggressjoni fil- ċeċnija u l-Abħazja ma l-Abħazja eh, ma kienx ikun ma kienx jiġri dak li ġara eh, fl-Ukrajina għaliex il-Federazzjoni Russa firmat xtejm ġdid tal-Abkazja u dan jista' jfisser li jkun hemm ċertu territorji tal-Ġorġa li jispiċċaw fil-Federazzjoni Russa. Meta aħna negozjajna t-tekst ma njorajniex il-fatt li r-reġim tal-Ġorġa ġi maħtur b'mod demokratiku iżda u il-kellim jiġi eh, terrot. Grazzi ħafna għad il-kelma l-sur Fleckenstein minuta u nofs, Fissem il-grupp SD. Presidentin, Signora President, aħna soċjaldemokratiċi għaw il-ftejm ta' assoċjazzjoni u nistennew bil-ħerqa kooperazzjoni mill-qrib mal-Ġorġa. U kol, nejdu b'moċċar illi Russja bil-tejmiet ma territorju okkupati mus se jxekluna mill xoltana tagħna. Nirringrazzjaw il-Gvern tal-Ġorġa għal mod prudenti kif imxew f'dal-konflitt. Kooperazzjoni ekonomika se tkun taġi ta' żewġ naħat, kooperazzjoni politika tejn il-pajjiżi fis-proċess ta' stabilizzar persuni f'Georgia ser jaraw illi ġuditatura indipendenta stata dritt ġida kontra korruzzjoni u amministrazzjoni iktar trasparenti u ħafna frejt oħra se jkunu ta' benefiċċju għalihom u li jistgħu jirpu minn dan kollu. Fil-ġejjien se jkollna Komitat ta' kooperazzjoni eh, Mod simili kif eh, għanna mal-Moldova ikonna l-istess ħaġa mal-Ġorġa dan huwa Teb ħafna dialogu u jqarreb iż naħat naħat qrib ta' xulxin. Però rridu naħsbu wkoll fuq xi fisser dan għal dak li smajna sissa għanna komitat fuq l-Azerbajġan u l-Arminja kun ħaġa diffiċ l-għalina. L-onevoli jure għal żewġ minuti fl-isem li sijar. Grazzi, Signora President ed dabbi dibattitu tal-lum u deċiżjonijiet li ser jittieħdu għada jidru li huma li qed jaslu sentej tard. L-istedina minna tal ġorġa għal ftim ta' assoċjazzjoni u l-ftuħ tal-Tri Ewropea Lijon, suppost prezentajni fl-2008 wara l-aggressjoni ta' Russja fuq il-Ġorġa. Dan kien ikun messaġġ eh, paċifiku Il-Russja tamela impossibbli illi pajizi fġirini kopraw mal-punent u dan se jkun kontraproduttiv għal Russja. Risposta eh, tagħna fl-effett min jasseta tevitat il-problemi fl ukrajina ma fil-Polonja ngħidu aħjar tard mill-qatt. Xaħat jgħid jgħid jista' jgħid iva, ma fil-żmien reċenti Fħat ma stax jinsa standards Ewropej, dan huwa veru. Mwasa li żmien ukoll nifmu. U reċentement tkellimna dwar dan, anzi il-Papa Franġisku fakkarna f'dan illi ma nistawx nepretendu minn għandhom inqas miljata naħdu li l-għom dan jgħajna ħafna, nifmu skambju ta' valuri u juri xoqiex li mibnija s-Svedja Ir-reżistenza tal-Ġorġa kontra aggressjoni Russa il-ħarsin ta' stat sovran kien kontribuzzjoni eh, mhux biss għal l-Ewropa ma' sigurta ta' nek solidarjetà ma tkunx biss kelma fih ħarridu nirrealizzaw li l-xol xogħol na' u li sistematikament nappoġġaw l-indipendenza tal-pajjiżi li kisbu lura l-indipendenza ta' wara l-kollha tal-Unjoni Sovjetika Tajjeb nitkellmu moċċar fuq dan fir-riżorzu tagħna grazzi l Revelinard tal għal Tħadsu n-nom du. Taxum sew għall-għalde. Dan huwa ftejjem strateġiku importanti għaliex aħna qegħdin ngħidu hawnhekk diversi affarijiet. L-ewwel net li l-Ġorġja hija l-Ewropa. It-tieni net li bħala Ewropa għandha dritt assolut li etwetta l-annijiet nazzjonali tagħha u inkluż ukoll l-Assoċjazzjoni mal-Unjoni Ewropea konformita ma' artiklu 49 ta' trattat tagħna. Din mhix eh, dikjarazzjoni kompjaċenti hija xi ħaġa li fija insibu l-volontà li għandu dan il-pajjiż. Eh, hemm ukoll referenza u għal ċerti Eh, affarijiet li jiġru fil-gvern, per eżempju, eh, ċertu għagġir selettiv, din hija riżoluzzjoni li tistabilixxi ir-rispett għal paċi xi ħaġa li hija fundamentali li tfisser ukoll rispett għal frontieri bħal konsekwenza ta' dan li tikkundanna kwalunkwe xi ħaġa li kkostitwixxi ksur tal-paċi bħal l-invażjonijiet jew annessjonijiet hawnhekk eh, l abkazja u l-Ostezja tal-Nofsinar. Un hemm xi ħaġa oħra eh, fundamentali. Din mhix kontradizzjoni ma l-interessi leġittimi ta' kwalunkwe eh, pajjiż. U rak nsemmuh bismu l-pajjiż ir-Russja. Eh, Ir-Russja jixtieq li jkun ħabib kbir tal-Ewropa għaliex ir-Russja wkoll hija Ewropa. Din hija xi ħaġa li tkompli tgħin biex timbena l-Ewropa, hija xi ħaġa maħsuba għal paċi mhux għal kontradizzjoni kontra xi wħud, grazzi. Pour une minute, Monsieur Scholz. L-Onorevoli Scholz għal minuta l-ġiwi. Merci, Madame President. Grazzi, Signor President. Kommissarju. Il-dibattitu tal-lum qed titratta f'tejjim kompless ħafna imma ma jkonsidrax kwistjoni importanti li għandhom xaqsmu ċittadini tal-Ġorġa. Għanna għata ta' aktar minn 35% terza popolazzjoni telqet mill-pajis maħabba għal-faqar u bil-ftejm ta' assoċjazzjoni ta' mid ta' ċittadini tal-Ġorġa issa ġew indirizzati ħadd ma spiega sissa għal kif dawn it-tamiet ser jisiru realtà. L-Kummissjoni għal daqstant fil-futur qarib għandha tispjega kif qed bassar li tindrizza aspettattivi għal żvilupp ekonomiku u kif dan kollu huwa l-pedamenti tal-taħajja eh, fis-stat demokratiku. Aħna f'dil kamra wkoll iridu nnuru eh, l-intenzjoni tagħna ma l-Ġorġa eh, mxiet fit-triq ta' assoċjazzjoni. U għanna, aħna, Eh, nevetaw li eh, ikunem eh, wistelf ekonomik ma tal-Ġorġa. Sor Manikins Blukard għasur Scholz. President, nishtiq nistaqsi mistoqsija l-ek. Dawn il-problemi ekonomiċi li qed tifalċa l-Ġorġa palissa jisaw jiġu solvuti billi għam mill-Unjoni Ewropea l-izolazzjoni se tkun l-aqwa tweġiba sur xogħol sal-nofs minuta. Naħseb illi dak nadu xaqsam l-FTA hemm ċerta prekondizzjonijiet minn ħatana rridu naħsbu wkoll fuq kif nistgħu impoġġu l-Ġorġa f'pożizzjoni li tiddiversifika l-ekonomija tagħha u taħdem f'kollaborazzjoni ma' imsiħba oħra u niftqu toroq ġodda permezz ta' dan kollu. Grazzi nkomplu bir-rappreżentanti mill-gruppi għal-grupp tal-ħodor l-onorevoli Metzkeris għal ta' nofs kollegi, l-ewel net nir-ingrazzja l-rapporter tana, l-kollega Sur Mannequins għal rapport bilanċat il inkludi diversi rekomandazzjonijiet validi illi minnom kemm il-ġorġa u anka ċizin kol dar-ġorġa u ma interessati u ma kolla interessati fġejjin Ewropew u minn dan di kulħadd. Wasal iż-żmien sabiex l-ewwel net niċċelebraw. Sejm ta' assoċjazzjoni jekk eh, u ma ftemiet seri għandhom jiġu ċelebrati u mżon niċċelebraw u niproponi namlu danada u nitlabkom il-kol u il-ftim ta' soċazzjoni bil-votakom. Għabat nibċelebraw. Nifraħu kol l-autoritajiet tal-ġorġa illi għamlu tibdiliet konsiderevoli diġa, hemm ħafna xwed jista' jagħmel u l-rapport fih numru ta' elementi, il-Komissarju semmijom, ma se nirrepetihom. Fl-aħħar ta' nisħaq fuq il-fatt li Mus se nikkontesta ċifri tal-Kommissjoni ma nażommu f'moħna illi FTAs mumiex benefiċċji illi ma jorbtux spejjeż magħhom. Nitlob l-Awtorità tal-Ġorġa l-Kommissjoni u dil-Kamra sabiex insegwu b'attenzjoni x'qed jiġri fuq livell reġjonali fl-ekonomija tal-ġorġa u tessut soċjali u li mmorru lura għad il-kwistjoni l-lum għabelada. Grazzi. Grazzi għalli FD l-Onorevoli Castaldo għal 3 minuti. Bella metafora della politika internazjonali. Dwar il-metafora tal-politika internazzjonali naħseb illi wieħed irrit jaħseb fuq in-nies kollha aħna qed nitkellmu fuq qatra f'nofs ta' baħar hawnhekk iżda rridu naraw illi ma naħlu xejn. Jista' jkun illi kollox ħajfur f'daqqa waħda u ħanitilfu l-kontroll u nħallsu bid dan ta' nissa l-Ewropa x'edha tagħmel. L-Ewropa edha taħli r riżorsi taħli l-ilma b'mod li kexkixni. U jiena naħseb illi allura sar eh, xi tip ta' Zballa eh, u jiena naħseb li il-pajizi li jirrispettaw il-kriterji ta' Kopenhagen. U għal-din raġuni naħseb li dan u koll jottu koll l ħbib tana tal-Ukrajna tal-Ġorġa aħna mhux biss qegħdin nitkellmu fuq eh, il-kif u l-komezza rridu naraw x'ħanamlu eżattament. Il-dawn il-limitazzjonijiet u r russi nafu li għandhom ħafna responsabilità illi qegħdin iwieġbu waħda f'waħda. Issa naħsbu illi fil-fatt qed nitilfu jisna raġuni il-Viċi Segretarju tal-Istati Uniti qegħdin isemmu b'mod miftuħ il-TTIP trattat illi iġib miegħu ħafna riski. Mhux biss għal dak li hemm barra, iżda anke għal dawk li hemm ġewwa. U dan jista' jkun ukoll ħafna Eh, kawza ta' ħafna konflitti. Allura ħna fuq xi xed nivvotaw qed nivvotaw għal benessri tal-Ġorġa jew nkella dawk ta' naħra tal-Atlantiku kun qed jinjaħsbu biss fuq il-miljuni ta' konsumatur li jistgħu jakkwestaw. Akkosta kollox u jisfruttaw il-ċittadini u l-multinazzjonali, ir-retorika tal-għadu tista' tkun konvenjenti għalina kultant tista' aħna mhux qegħdin hawnhekk sabiex inkunu sefturi tar-Russja. U issa nilqdew bismaħ minnhom meta jiġi tidina tajba. Issa aħna anka dwar l-Istati Uniti ma nistgħux aħna insegwu eh, kif eh, eh, dejjem jgħid is-Sur Obama. Ejja naraw li l-Unjoni Ewropea issa jkunu qegħdin imexxu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 Eżis eh, kollegi, l-Unjoni Ewropea edha bħalissa dejja minn pass ieħor importanti dwar il-ftejm ta' assoċjazzjoni ta' tkabir naħseb li nistgħu nitkellmu dwaru fuq żewġ livelli. L-ewwel nett il-fatt li qed innaqsu il-livellu l standards qed naraw li hemm stati membri li ssieħbu li għandhom GTP inqas minn 28 pajjiżi u aħna nafu illi allura iċ-ċittadini tal-Istati Uniti għandhom seta li jixtru darba u nofs iktar minn mill-ċittadin Ewropew. Allura aħna qed naraw li din il-ftim ta' soċjazzjoni tal-Mal-Ġorġa u mal-Moldova jista' jirriżulta biss illi l-Unjoni Ewropea ħadd kompli tiftaqar. Ħaġa oħra jiena naħseb li dan jista' jħeġġeġna illi ikolna kol differenza fir rezzjoni ta' bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russja. U aħna qegħdin naraw l-espansjoni tan-NATO hija medda huma fil-fatt l-Ukrajni u n mistal tal-Ġorġa rridu jiddeterminaw il-ġejjieni tagħhom u aħna nafu illi Għalek edin nistaw nispiċċaw u kol fil-inkwiet u fil-gwer u naħseb illi dak illi aħna fil-fat nħossu fil-fat iġġelna nifutaw kontra dan. Tista tibqa bil-wifqa, meħabba li għandek zewċ mistoqsijiet. Is-sinjura kanjiet. Nishtiq insaqsi l-kollega tiegħi Franċiż id-diskors fuq kemm aħna ħallasna qatt kabbir u kemm issa ftaqret l-Unjoni Ewropea intom tafu turrealizzaw il-suq komuni tal-Unjoni Ewropea. Issa żdied b'100 miljun u allura dan ifisser illi l-entrepreneurs minn Franza u minn pajjiżi oħrajn jista' jkollhom iktar profitt. Jiena naħseb illi l-industrializzazzjoni tista' twassal għal telf għall-ekonomija Franċiża u Ewropea. U jekk nintegraw iktar pajjiżi fqar bħal pajjiżi illi qegħdin fuq livell ekonomiku iktar eh, baxx minna, jista' iwassal għal piż kbir fuq ċittadini Ewropej. Għandek mistoqsija oħra tal-karta l-blu. Għandi mistoqsija, Iva, aziz kollega. Jiena nixtieq illi insaqsik inti tirrealizza illi l-Unjoni Ewropea edha tpoġġli l nifisa dara mal-ħajt minħabba l-Unjoni Monetarja l-ispiża tal-Unjoni Monetarja hija ħafna iktar mill-ispiża ta' tkabbir. Aħna fil-fatt nafu li sitwazzjoni ekonomik tal-Unjoni Ewropea tejjibnija permezz ta' tkabbir. X'taħseb? Jiena naħseb li l-Ġorġa fil-fatt għandha ċertu identità issa qabel il-kummerċ ħieles aħna fil-fatt kellna jkollna e, approċ iktar miftuħ għal kummerċ ħieles u dak li aħna xtaqna nejdu għall ewropa ċentrali huwa li rridu il-proteġu l-ekonomiji tagħna. Nafu li l-Ewropa għandha ħafna x'tinvesti u x'itħallas ukoll għal dan kollu. Is-sur preda issa żewġ minuti. Iva, Signora President, jena dejjem nkun sorpris meta nisma' min jgħid illi dawn l-affarijiet dawn diġà ntqal il-bira jiena qed nieħu gost li nisma' x'inhi l-perspettiva ta' Moska. Naseb il-relazzjoni tagħna man NATO u mar l-pajzi li inti semmejt li għet u ma jissihbu man NATO. Allura inti jgħat titkellem favur il-ħbib tijak. Etna l-Front Nazjonali edin jinvestu kol ċertu eh, flus u hemm ukoll ħafna ħbarijiet li qegħdin idawruhom min-naħa ta' Moska. Jiena nixtieq ngħidlek ipprova maġna li fil-Ġorġa e kif fil-Moldova u fl-Ukrajna in-nies għandhom id-dritt li jażlu soċjetà u soċjetà bażi ta' skambju ħieles u l-awtorità sovjetika wkoll tista' tara illi dan isir dawk illi fil-fatt bħalissa edin jiexu fil-pajis tal-Ukrajna, Moldova u Ġorġa għandhom id-dritt koll li jazlu għal-jom u jekk jixtiequ din perspettiva Ewropea għandhom għal. Iżda jekk inti tixtieq tibda din il-ġlida kontra nies tal-Moldova jew tal-Ġorġa mhux hawnhekk il-post fejn inti tista' tagħmel din il-ġlida, mħabbar li aħna qegħdin naħdmu għal bażi ta' solidarjetà. Għalhekk aħna fidem fissem il-Pepe qegħdin nivvotaw favur bċertu entużjażmu hekk kif għamilna fil-każ tal-Ukrajna u l-Moldova. Grazzi. Għandek mistoqsija tal-karta l-blu minnaħat tas-sur xubrat. Taċċetta? Għax ma jibatix il-karta l-blu l-Moska? Dil-mistoqsija tal-karta l-blu. Mela li li. Aħjar ma toqgħodx taħseb ħażin minħabba illi aħna marċevejniex il-flus minn Moska, għandna il-flus tagħna qed nirċevuhom minn bank. U aħna intitolati illi nisselfu l-flus mill-bank, il-flus irridu nħallsuhom lura tafx. U inti meta tkellimt fuq eh, l-attitudni strateġika dwar l-Istati Uniti, ma naħsibx li inti xi aġent eh, favur l-Istati Uniti u għek jina, palma inti għandek dritt tgħid li trid, jiena wkoll għandi dritt lejt li rrid. Μια kitrni μια μπλε karta από τον Karim, ti Τη δέχεστε. għandek mistoqsija tal-karta η κάρτα, s-sur Karim. Surpreda, grazzi tal-li għacċettajt il-nistan saqsik mistoqsija tal-karta l-blu, mela inti t-kellem fuq punt importanti ħafna, naħseb li jem daqxej ta' tendenza illi kunem ħafna sentiment minn estremisti illi huma kontra l-Europa u illi jitkellmu anka kontra l-istati membri tagħhom stess u jitkellmu mbagħad jispiċċaw favur Putin qed naraw li hemm din it-tendenza ċara mbagħad daqqa waħda naraw li jaslu l-flus mir-Russja għal dawn il-gruppi. U ma nix biss mexxej wieħed ta' partit politiku li qed jagħmel dan, iżda aktar minn wieħed ma taħsbux li wasal il-waqt li nagħmlu l-investigazzjoni tagħna issa. Kirje Preda, borita napadisti kesti. Onorevoli Preda, x'taħseb tista' twieġeb dawn iż-żewġ mistoqsijiet? Le, minix ħan wieġeb għal-mistoqsija tas sur xubrat minħabba li mistoqsija tiegħu għahjer saqsija l-Putin. Għandu l-bib fil-bank u jagħmelu insomma. Iżda Ivan wieġeb lis sur Karim, aħna wkoll mħazbin dwar dak li qed isir anka u jingħad mill-Front Nazzjonali, anka dak li qed jingħad fuq il-Moldova. Iżda nafu li aħna rridu nibdew bdew il-kampanja din mhi xi ħaġa aċċettabbli. U f'dak li għandi xaqsam il-Parlament Ewropew aħna nafu li dan mhuwiex il-post fejn nistgħu nesprimu ruħna fuq dan il-mod. Is-sur Bostinaru, iva kultant aħna naħsbu illi hawnhekk eh, damrit kaskwa, imma hawnhekk qed nitkellmu fuq storja oħra li firmar tal-ftehim mal-Ġorġa mhuwiex rigal il-ftehim huwa sempliċement arfin tal-progress li għamel dan il-pajjiż. U għarfien tal-sforzi kollha li għamlu u apprezzament tal-ħidma tan-nies tal-Ġorġa. Minħabba l-kooperazzjoni li aħna għandna fir-reġjun tal-Baħar l-Iswed, l-Unjoni Ewropea għandha tagħmel dak li tista' sabiex tappoġġa lil Ġorġa u tara illi tpoġġi kontrapiż għal dak illi qiegħed joffrulhom qegħdin joffrulhom ir russja u jiena nixtieq illi fil min-naħa tal-ġorġa jkollhom iktar min-naħa tal-partijiet politiċi ħalli joqorbu iktar lejn l Ewropa. L-idea tagħna hija li jista' jkun hemm parti ġdida mill-puzzle li naqduha aħna f'din f'dan ir-reġjun tal-Baħar l-Iswed. U hemm naturalment ukoll il-kwistjoni li parti minn din ir-reġjun edha tkun okkupata mir russi u jien nixtieq ngħid li l-ftehim tas-soċjazzjoni jimmarka l-bidu ta' affarijiet importanti u meħtieġa li jridu jisiru fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna, Sur President. Sur Tanok. Sur President, aħna minna tal-CRD ma toġobna xejn l-okkupazzjoni minna tal-Russja tal-Ġorġa u nikkundannaw il-prosekuzzjoni ta' nis li kienu fil-gvern qabel u anka aħna nasbu li hemm bżonn issir ġustizzja mal-President li kien hemm qabel jien naħseb illi Hija ċarġa tajba xorta waħda li jkun hemm relazzjoni tajbin bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġorġa aħna bħala grupp verament nilqaw il-ftajim ta' kummerċi ta' assoċjazzjoni minħabba li apparti mill-integrazzjoni ekonomika fis l-ikbar suq ta' l-Ewropa aħna qed naraw li Ġorġa wkoll ħadet impenn għal ċertu obbligi ta' trattat illi zom ma demokrazija illi t-rispetta drittijiet fundamentali u libertajiet tal-bniedem u li s-saxħa l-istituzzjoni demokratiċi. Parti oħra mill ftim huwa illi nsaħħu id-dialogu politiku ta' bejn il-Ġorġa u l-Unjoni Ewropea u jħeġġu kol partiċipazzjoni ta' soċjetà ċivili. Aparti minn numru ta' regoli, jina naħseb li dan huwa regolament tajjeb u fil-fatt ijat jenna sabiex aħna nirreżistu għal pressjoni ta' Russja. Grazzi ħafna. Issa sur Austravicius. Grazzi ħafna, sur President, iżis kollegi. Għadda ħan għamlu pass importanti u storiku għal relazzjoni tagħna mal-Ġorġa, pajjiż li qiegħed fl-irvant ħafna tal-Ewropa u għadu jżomm mal-għażla Ewropea li għamlu fis-sena 2003 u nixtieq nerġa' nisaq fuq il-fiduċja illi aħna kellna fin-nies tal-Ġorġa. Din il-kawża Ewropea li huma kellhom kienet importanti ħafna u rreżistew għal pressjoni mir russja l-alleanza tas subija tal-Abkazja kif qed insejħula hija xi ħaġa importanti u l-ftejjim ta' soċezzjoni mhux rigal tal-miliet tal-Ġorġa, iżda dan jinvolvi ħafna xogħol minħa tal-awtorit tal-Ġorġa u hemm bżonn li huma jaħdmu b'mod konsistenti. Per eżempju, s-sena 2015 l-ammonizzazzjoni regali ħat kun ħat involvi xi 72 inizjattivi leġislattivi. Il-ġorġa hija mistennija li saħħaħ l-ekonomija tas-suq it-tejje l-standard tal-għejxin tal-poplu tagħha u aħna qegħdin nistennew ukoll illi fis-sistema ġudizzjarja ħad tibqa' tkun trasparenti u indipendenti u ma tkunx abbużata għall anijiet politiċi. Il-Ġorġa għandha bżonn li tkun ikkonsidrata fuq livell nazzjonali u mhux biss l-approssimazzjoni. Wissa l-Ewropa ħa għandha tkun imsiħba li ħad t kopera magħna. Is-sena tajba, Georgia. Is-Sinjura Hawtala, Sur President, aħna nixtiequ ngħidu proset lil Georgia għabbazi tal-fatt li huma jridu jażlu b'mod ħieles u minħabba illi 69% ta' nies fil-Ġorġa jixtiequ li l-ftehim ta' assoċjazzjoni jkun iffirmat aħna għandna wkoll ftehim fuq il-mod ta' kif nixtiequ nagħmlu dan ix-xogħol aħna nafu li kien hemm ħafna progress li intlaħaq fis-sistema ġudizzjarja fil-Ġorġa u fl-indipendenza tas-sistema ġudizzjarja, però hemm ħafna xi jsir. Il-proċess politiku ma jistax jieħel biss fl-akkużi min-naħa l-oħra jekk il-ġorġa jixti pala pajis li avvanza, ħna rridu naraw ukoll li ftejn kummerċjali Rritu ikun stabilit hemm ħafna pajjiżi differenti li għandhom soluzzjonijiet differenti. U aħna rridu niskuraw li il-kummerċ jibqa' kummerċ ħieles. Sur President, jiena nixtieq ngħid li fih dan il-proċess politiku fil-Ġorġa kien hemm ċertu problemi fil-kooperazzjoni ta' bejn il-gvernijiet, forsi dan jista' jagħti eżempju u inċentiv sabiex ikonna tip ta' kooperazzjoni oħra. Sur Robert Mayer, grazzi ħafna Sur President, aħna llum qegħdin nitkellmu fuq it-tielet ftehim ta' assoċjazzjoni mal-pajjiż eh, favolus tal-Ġorġa aħna qed nafu li l-Ġorġa għamel ħafna progress u sabiex aħna wasalna għal ta' soċjazzjoni aħna għarafna ix-xogħol attiv tal-Ġorġa favur demokrazija u l-ħelsien. U aħna rajna illi għawek fil-Parlament Ewropew, qed naraw li hemm nis li qegħdin jikkundannaw lil l ieħor mħabba għandhom opinjon differenti. Jiena naħseb illi ma jistax ikun il-torraraw dan kollu. Naħseb forsi aħna għajjajna nisimgħu bil-dan il-ftim kuljum biħed ġdid ta' assoċjazzjoni. Naħseb illi aħna rridu naraw li kunem il-ħelsin u mux iħin kollu naraw illi natu l-flus aħna bla doċ unbat xorta wahda jisiru d-disastri pal maġara fl-Ukrajina jina naħseb illi dak li għandu xieqsam l-ftim ta' soċjazzjoni aħna naturalment nishtiq noqorbu lehom u nasbu illi rridu nasumu responsabilta tagħna, grazzi. Kelliema li jmiss. Sur President, eżis kollegi, għada, aħna għan ratifikaw il-fejm ta' assoċjazzjoni u jina nishtiq nirrepeti u nfakkar li ħana laqna dan il-fejm ta' assoċjazzjoni mal-komplement tal-ġorġa inklużi l territori okkupati, il-reġjuni u għal darboħra aħna b'mod ċar qed nitolbu lir russja biex ittem l-okkupazzjoni f'dawn it-territorji Fis-soċjetà illi b'maġġoranza tappoġġja l-integrazzjoni f'pajjiż dak il-pajjiż istituzzjoniet tal-punent inkludi l-Unjoni Ewropea għandu jkun id-dover tal-forzi politiċi maġġuri biex jaħdmu fi spirtu ta' konsensu f'qbil għall-implementazzjoni ta' riformi li joħorġu mill-ftehim ta' assoċjazzjoni. <coughs> Allura, il-gvern tal-Ġorġi għandu bżonn assolutament ikun jaf l-investigazzjonijiet ta' abbużi ma jkunx selettiv li jimmira oppon eh, rivali politiċi aħna l-koll nafu li l-pozizjoni li jemm illum u l-oppozizjoni tal-lum hija l-gvern ta' għada. Dan huwa l-messaġġ ripetut li japplika egwalment għal gvernijiet preċedenti u dawk prezenti tal-Ġorġa. Risoluzzjoni tagħna wkoll tiddikjara li l-Ġorġa bħal kull stat tal-Unjoni Ewropea wkoll għandu perspettiva Ewropea għandu japplika biex jisir membru tal-Unjoni Ewropea u jiena nittama illi daw joħor jiġu meta il-Ġorġa ssir membru fil-proċess ta' tkabbir tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Il għandek blue card missur Manikins taċċetta sinjura. Sinjura Kanjeta, hemm blue card taċċetta. Blue card. Eva, President, grazzi. Signora Kanjeta, saf, safejn fimtek inti jeda tkun kontra għal żewġ għażliet jew pajjiż qed jikkontattija hija f'kuntatt ma' Russja jew inkella qiegħda tikkopera mal-Unjoni Ewropea. Forsi tista' timmaġina sitwazzjoni fejn pajjiż ikun integrat tajjeb fl-Unjoni Ewropea ma fl-istess ħin għandu kuntatt ekonomiku tajjeb ħafna ma' Russja. Ehm, ehm, din hija kwistjoni ta' integrazzjoni fl-Ewropa li ma tfissirx li inti iżolat mill-pija ta' dinja, per eżempju Serbja, li hija stat kandidat, għandha status ta' stat kandidat tal-Unjoni Ewropea, għandha FTA ma' Russja. Ovvjament, dinja għażla ta' kull pajjiż individwali u ovvjament hija l-għażla ta' pajjiż ta' kull pajjiż imsieħeb, imma il-mod ir-Russja titratta il-pajjiżi viċini tagħhom, ir-Russja tisforzhom jew jew xi ħaġa jew il-kontra, għażla bejt nej, din hija inaċċettabbli. Minuta nostra l-kellimni jmiss. Ik wil graag mijn volle steun uitspreken voor goedkeuring van het associatieakkoord met Georgië. Appoġġ sħiħ għall-approvazzjoni ta' dan l-Association Agreement. Dan huwa suċċess għal riformi ekonomiċi u politiċi għan tal Ġorġa u dak u li għadin jitolbu. Dan mhuwiex it-tmiem dan huwa verament il-bidu ta' kooperazzjoni mal-Unjoni Ewropea minnaħa tagħhom. Allura inħoss li l-Istati Membri kollha għandhom jirratifikaw dan il-ftehim. Kooperazzjoni dettaljata u dan jisħaq ukoll l-involviment tal-Istati membri illi l-Unjoni Ewropea serja fuq dan il-punt fuq l-aspettativi li huma serji. L-approċ ġorġjan lej l-Ewropa fej dan huwa ibbażat fuq valuri maqsuma bejnietna u il-protezzjoni ta' drittijiet fundamentali hemm gvern inkarigat biex jaħdem mal futur ta' prosperità. Għalhekk m'hemmx għalfej polarizzazzjoni u l-klassi medja għandha rwol importanti. Nappoġġjaw ukoll il-riformi possibbli nixtieq nesprimi tħassib fuq ftehim ta' integrazzjoni reċenti bejn ir-Russja u l-Kazja li illi jiġi wara ftehimiet oħra. il, il l-azzjonijiet tar Russja fuq il-konfini ta' dak ir-reġjun huwa xi ħaġa li ma nistgħux nagħlqu għajnejna miegħu. Il-missjoni fil-Ġorġja eh, ħadd sokta minnha tal-Unjoni Ewropea fis-snin li ġejjin. Il-kellim li jmiss. Grazzi President. Inter, mistoqsija interessanti għal l-2015 tkun ir-riżultat ta' relazzjonijiet internazzjonali u negozjati internazzjonali u l-programm nukleari iranjan Din hija kwistjoni globali u Dax kif, kif nu marbut ma' di diskussjoni il-relazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġorġa ħan ispiega l-attivitajiet ta' mijiet ta' Iranjani kumpaniji Iranjani fil-Ġorġa juru eh, kummerċ u negozju illeċitu illi fixklu ħafna b'moċċar is-sitwazzjoni preżenti u il-kontroversja tal-kwistjoni nukleari iranjana edha, issir iktar qar. Il-mistoqsija tiegħi hija x'qed tagħmlu, x'azzjonijiet jieħ taħsbu li ħatamlu u kif nistgħu impoġġu pressjoni fuq in-nies iranjani, speċjalment f'di l-aħħar fażi ta' negozjati. Minuta l-kellim li jmiss. Grazzi ħafna ċer, kummissarju kif il-kollegi tal-ħodor jappoġġjaw u kontenti b'dan il-ftim ta' assoċjazzjoni, specialment l għaliex xi ħaġa li appoġġjata mill-oppożizzjoni u mill-gvern tal-Ġorġja u kważi 70% tal-popolazzjoni hemmhekk hija favur. Jien naħseb dan il-konsens u dal ibil jista' iwassal biex inneħħu l-polarizzazzjoni bħalissa li għandna fil-landscape politiku u jagħmel l-affarijiet possibbli bejn forzi ta' minoranza u dawk ta' maġġoranza f'dawk ir-reġjun biex forsi nneħħu is-sistema tradizzjonali biex niġġieldu kontra opponent rivali politiċi. Na kontenta il riżoluzzjoni fija wkoll kundanna għal omofobja u affarijiet oħra ta' nuqqas ta' tolleranza biex biex aħna e, b'mod inkunu effettivi. poġġi mistoqsija lill-Kummissjoni ħadd assistu u ta' minnet u ħadd verifikaw lil Georgians f'dak li għandu x'jaqsam mal-impjanti e, ta' HP u li jaraw taraw illi jkun hemm verifiki ta' impatt fuq dawn l-impjanti grazzi. Il-kellima li jmiss għal żewġ minuti il-kellim li jmiss. Grazzi ħafna. Jien appoġġjajt, unkompli nappoġġja ix-xogħol li s-sur Manikins għamel fuq ir-rapport għal ftejn ta' assoċjazzjoni mal-Ġorġa. Aħna kena ħafna diskussjonijiet fuq din fil-Kumitat ta' Affarijiet Barranin u għada ħatkun ġurnata importanti għal Ġorġa għax huwa l-bidu ta' fażi ġdida fir-relazzjonijiet tagħha mal-Unjoni Ewropea u konferma ta' direzzjoni Ewropea il-Ġorġa hija parti mill-misħubija tal-vant tagħna u qiegħda segwi l-eżempju tal-Ukrajna u l-Moldova u daw it-tlet pajjiżi sfortunatament bħalissa tisibu ruhom f'sitwazzjoni ta' konflitt ifriżat. U bir-Russja ma ġembhom qed u met jippruvaw isibu saqajhom u l-għażliet tagħhom u f'dal kuntest il-ftehim ta' assoċjazzjoni mhux biss isaħħaħ il-forzi politiċi tagħna imma wkoll ukoll sejjejn di situazzjoni ta' sikurta tal-tlet pajjiżi u importanti li nużaw dal-istrument biex nippruvaw nixprunaw dal-kwistjonijiet bħal istat ta' dritt pereżempju. L-operat tal-ġudizzjarju u fuq kollox l-indipendenza tas sistema legali tagħhom. U jinnat il-parir li l-kollegi tagħna tal-Ġorġa li f'dan il-waqt f'ħajjithom jieħdu parir jihdu parir speċjali minn stati membru biex ipoġġu jagħtuhom l-esperjenza u jgħinuhom għax da jkun ta' vantaġġ dwar l-istat ta' dritt u l-indipendenza tal-ġudikatura biex qed tiġi perċepita bħala li qed tieħu pożizzjonijiet politiċi. Nispera li kun hemm suċċess. Grazzi l-kellim li jmiss kienet kien żmien komplikat ħafna ma dan huwa diskussjoni ta' importanza kbira u kapitlu ġdid ta' relazzjoniet bejn iż-żewġ naħat f'dak li għandu x'jaqsam mal-FTA li ħajkollu effetti fuq meta ta' żmien twil jeffettwa ċ-ċittadini tal-Ġorġa u l-ħajjiet tagħhom. B'mod massiv biex dan l-istejm ikun ta' suċċess u ġil qoddim. Jien ukoll nixtieq nagħti kreditu għal riformi li diġà bdew hemmhekk. Jiena kont eh, nista' nipparteċipa u niċċelebra flimkien mal-President tal-Kumitat ta' Affarijiet Barranin illum fil-diversi liġijiet li għedin jamlu u tlab talabni biex najdilkom li dan il-ftajim huwa fuq il-ġorġa u u memx mem lebda eh, differenzi bejn bejn il-partiti politiċi tal-ġorġa. Ovvjament, eh, hemm tħassib potenzjali li jibqa' speċjalment f'dak li għandu x'aqsam mal-erjes ta' ġustizzja ġustizja ekkim sejħa selettiva, l-użu ta' sistema ġudizzjarja b'mod politiku, imma nixtieq nala billi ngħid il-gvern tiegħi stess fil renju Unit għadu ma rratifikax il-ftehim u il-Kroazja hija l-10 pajjiż biex jirratifika nisperaw l ratifikazzjoni s-sir malajr. Mr. President, thank Sur President, grazzi bħala ċermen tal-delegazzjoni tal kaukos kiena kontenti li jgħat fil-rapport hemm ċar fuq assigurazzjoni tal-futur tal-Ġorġa. L-Ġorġa tista' tkun żgura mis-solidarjetà Ewropea tagħna. L-estensjoni tal-missjoni monetarja tagħna hija biss eh, prova waħda. Il-Ġorġa għandha ħafna affarijiet tagħmel il qudiem u issa wasal żmien li timplementa ċerti ħafna riformi li hemm imniżlin fil-ftehim ta' assoċjazzjonijiet huma sfidi politiċi dan u hemm bżonn ikun hemm delivery ta' dan. Implementazzjoni monetarja tal-tim ta' assoċjazzjoni u l-FTA ovvjament ijiet fil-Komitat Parlamentari Konġunt. Dan il-skotinju parlamentari tal-Aġenda Komuni tagħna għandha dejjem tibqa' kostruttiva u lesta biex ta' ruha għal kull sfidi futuri li jistgħu jitqajmu. Jina nittama li għada jkollna ikonna vot deċisiv li ipoġġi ċar ir-rieda ta' dan il-Parlament, tal-pożizzjoni ta' dan il-Parlament favur il-Ġorġja. Grazzi. Il-kellim li jmiss, is-Sur Karim. Anzi, hemm card, blue card, taċċetta? Iva, għandek 30 sekonda. Grazzi tal-li il-kartijaj il-Prim Ministru tiegħek talab biex l-Unjoni Ewropea tespandi ruha. Ovvjament issa din nitkellmu fuq il-Ġorġa. Kemm inti taħseb li din il-xewqa tal-Prim Ministru mhijiex għal qudiem Grazzi ħafna. Unjoni Ewropea li hija bbażata fuq il-valuri tagħna hija Unjoni Ewropea illi ħasservi mhux biss lin-nies tal-Ewropa imma lid-dinja kollha u l-fatt li żgur żgur pajjiżi l-gvern tiegħi għandna viżjoni ta' Unjoni Ewropea li hija u maquda u li hemm magħmula minn pajjiżi li għandhom bejnietom valuri hija xi ħaġa li dan il-Parlament għandu ikun maqut magħha. Allura jiena naqbel mal-pożizzjoni tal-Prim Ministru tiegħi fuq dan. Grazzi ħafna. Is-sura daktus għal żewġ minuti kjoġbu. Grazzi ħafna, Sur President. Fis-snin reċenti il-Parlament Ġorġjan ħa pożizzjoni dwar ħafna proposti għal leġiżlazzjoni u riformi biex namlu iktar kooperazzjoni possibbli ma l-Unjoni Ewropea. Deċiżjoni biex nirratifikaw dan iftehim ta' ċossoċjoni bej l-Unjoni Ewropea u l-Ġorġja u r-riżultat ta' dawn l-isforzi u pass storiku għal Ġorġja fit triqita li l helsien Il-Ġorġja għażlet il-modija Ewropea, għazlet din il-modija minkejja riskji u teddit u pressjoni r-Russja tara l-importanza wara kollox ta' dan il uż u anka l-Ukrajna, il-President Ukrajna Prushenko għal l-approvazzjoni tal-ftehim ta' assoċjazzjoni tiegħu kien l-aħħar inċident fl-istorja tal-Ukrajna wara l-waqa tal-Unjoni Sovjetika u ftehim ta' assoċjazzjoni huwa punt kritiku għal futur ta' dawl pajjiżi. Issa in-nies tal-Ġorġa minn min ħajjitmexxew, min-nies ta' Moska jew le, jien naħseb dan il ta' assoċjazzjoni qed poġġina fin-naħa tajba korretta tal-istorja dawk li jivvotaw le qed ikunu qed jażlu it-triq ta' Vladimir Putin. Meta l-Parlament Ewropew e, iddeċida favur il-ftehim ta' assoċjazzjoni mal-Ukrajna, il-grupp FDD inkluż ir-rappreżentant minn pajjiżi l-Iżvezja iddeċidiet li tivvota ma' Putin ħafna f'din il-Kamra jisaqsu xinu l-eżitu darba li FTT, il-grupp FTD e se jissokta jivvota favor Putin jew se jivvotaw għal għadritt tal-ġorġa li tifforma il-futur tagħha stess. Grazzi ħafna. Grazzi. Issu Liberatski għal minuta u nofs kjoġbu. Grazzi ħafna, President. L-ewwel nifraħ il-rapporter tagħna Manikins dwar il-rapport tiegħu il-juwa ta' tifsira storika huwa żmien li aħna minnaw ftit snin ilu nistgħu ngħidu li dak dik il-parti tal-istorja bdiet hawnhekk din l-awla dawk li għandhom dubju għandhom idejat differenti nixtieq ngħidilkom li iva dan huwa pajjiż ieħor li għalih li għalija l-Unjoni Ewropea hija l-objettiv iridu jaċċettaw u jħadnu l-valuri tagħna l-ordni li għandna li għandna aħna fl-Unjoni Ewropea. Għal-ġorja stess dan huwa bidu ta' sforz enormi raġuni jinnaf li ma sforz ta' meta tidħol fl-Unjoni Ewropea ma jrid ikun ċar li jridu jibdew billi jevitaw ġustizja ekim sjaħa selettiva memx dilemma jekk aħna din nażlu l-Putin jew l-Unjoni Ewropea u għal-Ġorġjani li jażlu. L-Unjoni Ewropea ġiet mażula jridu jikkoperaw mar-Russi ovvjament nistgħu ngħinuhom grazzi ħafna kellim li jmiss. Is-Sur Marija sal-minuta kjoġbu. Kummissarju, Sur Avramokolos, il-ftajim bej l-Unjoni Ewropea u l-Ġorġa sejjajn il dak il-pajjiż fil-vjaġġ tagħha lejn l-Unjoni Ewropea. Imma dan irid ikun ibbażat fuq id-dritt fundamentali għal id-drittijiet fundamentali u eh, drittijiet tal-minoranzi. Allura nitlob l-autoritajiet tal-Ġorġa biex jirrispettaw bisħidaw id-drittijiet anka tal-minoranza griega illi kienu qed jgħixu u jaħdmu eh, fil-Ġorġa għal sekli sħaħ. Allura għandhom bżonn l-ewwel nett li jassiguraw ruħom illi edin jiġu jitħallew jirritornaw lura fi djar tagħhom xi ħut minnhom jixtiequ dan u li id-djar illi ġew illegalment okkupati minn partijiet terzi għandhom jiġu ritornati l minoranzi Griegi u li drittijiet oħra jiġu mħarsa. Nittamaw li naraw azzjoni deċeziva minnek sur Ramakolos dwar dan il-punt. Il-kellim li jmiss għal żewġ minuti did-darba. Grazzi ħafna sur Chairman, sur Komissarju, eh, kollegi is-sena 2014 għandha tidher mm, bħala sena mhix preċedenti fl-avvanz tal-Ġorġa lejn l-Unjoni Ewropea. Il-firma tal-ftehim ta' assoċjazzjoni eh, fl-aħħar immaterjalizza minkejja is-sitwazzjoni volatili fir-reġjun u pressjonijiet esterni tar Russja. Aħna għandna naqtu imma fuq kollox għandna nkunu kuntenti bil-konsens qawwi li jem fost il-partiti politiċi tal-Ġorġa u fost il-popolazzjoni tal-Ġorġa biex jisegwu il-modija Ewropea. Signuri, ġala darba konvinzjoni da' sepp b'saħħitha prol l-Unjoni Ewropea hija ċara irridu nappoġġjaw il dak il-pajjiż fl-orjentazzjoni tagħha strateġika, speċjalment meta naraw pressjoni esterna li ġejja mir-Russja li tkompli tokkopa reġuni u territorju eh, Ġorġja fin-naħa tal-tisfel. L-ikbar l-ikbar eh, pajjiż viċin tal-Ġorġja jista' jaffettwa ċerti ostakli u għandna nirrassiguraw il-Ġorġja u b'mod konvinċenti ħafna li aħna qegħdin warajhom. Il-tejm ta' assoċjazzjoni huwa l-ewwel pass importanti qed jgħid il-kelliem u dan u nittama il-pass li jmiss jiġi delwaqt. Għanna nassiguraw ruħna li ma jkunx hemm ostakli fil-modija tal-ġorġa. Iva, hemm riforma sostanzjali u proċess sostanzjali fil-ġorġa hija triq twila, diffiċli, komplikata. Imma definittivament di tiġi faċilitata permezz tal-impenn tagħha lejn ingaċ Ewropew, ovvjament bl-appoċ attiv u bil-partiċipazzjoni tagħna. Grazzi ħafna. Kristea jena Lepto. Grazzi, Sur Kristea kjoġba għal-minuta, grazzi President. Għada il-Parlament se jiddeċidi fuq ir-ratifika tal-tielet eh, ftim tas-soċjazzjoni ma' l-Ukrajna u r-Repubblika tal-Moldova dik tal- Ġorġa. Ir-ratifikazzjoni titratta mhux biss rikonoxximent b'saħħtu tal-progress li sar imma wkoll tirrikonoxxi l-ambizzjoni tal-Ġorġa lejn impenn u ambizzjoni għat-triq Ewropea il-firmar tal-ftehimiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġorġa, il-Moldova u l ukrajina seħħew ġewwa Brussell fl-istess ġurnata id-deċiżjoni tagħna fuq il-ftehim tas-Assoċjazzjoni mal-Ġorġa jsegwi ratifika li dan il-Parlament ivvota fuq iktar kmini din is-sena din il-vot jiffinalizza proċess din il-Kamra waqt li jiftaħ ukoll kapitlu ġdid brabta mal-rida u determinazzjoni ta' dawn it-tlet pajjiżi biex jersqu iktar lejn Unjoni Ewropea f'konformità mal-ispirazzjonijiet taċ-ċittadini tagħhom jiena fiduċjuż si aħna ser nikkonfermaw maġġoranza b'saħħitha kif rajna fil-votazzjoni tal-ewwel kumitat. Jiena nitlob lill-Istati membri biex isegwu bir-ratifika ta' eh, bil-proċess ta' ratifika. Grazzi. Is-sur Piotrowski għal minuta kjoġbok. Mikrofon għal kellim. Work. Yeah? Okay, thank you. Uh, dziękuję bardzo. Decyzja organów Europejskich. Grazie ħafna, President. E, Deċiżjoni tal-Unjon l-istituzzjonijiet Ewropej u il-rapport tal-Parlament Ewropew jilħu l-istennijiet ta' nies tal-ġorġa. Ġewwa il-ġorġa aħna għandna kunsens ġenerali e, huma rridu u lejn in-NATO u l-Unjoni Ewropea u rridu niftakru li din it-triq twittiet minn e, mexxejja Ewropej fl-2008 il-Pollak, il-President Pollak Lech Kaczynski u l-President ta' Franza huma kienu salvaw l-Istat tal-Ġorġa. Jiena kontent li aħna firmajna il-ftejm ta' assoċjazzjoni mal-Ġorġa u jiena kont kontent li rajt dan il-ftejm mal-Ukrajina wkoll. Imma naħseb li aħna xi ftit ristretti mal-Ġorġa. Eh, aħna nagħmlu appell mal-Ġorġa biex timplementa ir-regoli ambientali fil-bini tal-infrastruttura tal-enerġija. Naħseb li qegħdin nikkooperaw ma' demokrazija pjuttost żagħżugħa hawnhekk urridu għal daqstant inkunu iktar flessibbli. Grazzi. Grazzi ħafna. Is-Sur Hockmark issa għal żewġ minuti. ħafna kelliema qabel għalulna li dan huwa pass storiku jfisser li qegħdin nestendu opportunitajiet u qafas stabbli għan nies ġewwa l-Ġorġa u qegħdin nagħmlu dan ġewwa pajjiż li qiegħed taħt e, tedida kontinwa mir-Russja e, soldati Russi li jokkupaw parti mill-ġorġa. E, huwa importanti li ngħidu u nikkjarifikaw li l-aggressjoni għal ġorġa mill russja hija inaċċettabbli e, bħalma huma inaċċettabbli dawk tar-Russja lejn l-Ukrajna. Huwa importanti wkoll li ngħidu li din hija opportunità li trid tiġi jintużata mill-Ġorġa u l-Gvern tal-Ġorġa din tifta il-kummerċielet, investiment, kooperazzjoni fatt ta' eh, livelli u dimensjonijiet differenti u dan ifisser li l-gvern tal-Ġorġa irrid jagħmel riforma u jimxi bir-riformi tal-Ġorġa. Ifisser li eh, mhuwiex aċċettabbli li bażla selettiva aħna naraw li l-gvern tal-Ġorġa qed juża kontra l-oppożizzjoni illum. Fl-istess ħin il-Ġorġa issa qed tersaq lejn l-Ewropa. Il-Gvern tal-Ġorġa irid jassikura li s-soċjetà qed e, teqreb lejn demokrazija Ewropea. Hija dwar it-tisħiħ taċ-ċittadini tal-Ġorġa u wkoll dwar l-użu ta' benefiċċju mill-opportunitajiet kollha li qegħdin f'dan il-ftehim. Huwa eh, storiku, hija żmien storiku, hija sfida l-Gvern tal-Ġorġa biex fir-rigward u rridu ngħidu wkoll lil Russja biex iqogħdu il-bot mill-Ġorġa. Grazzi, ndu issa sur pikula għal-minuta. Grazzi ħafna, President Illum il ġarġan għandha bżonn l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea mhux biss biex tistimula l-iżvilupp demokratiċi tagħha u l-iżvilupp mm, ekonomiku, ma wkoll biex tibgħat messaġġ messaġġ ta' appoġġ lejn l-integrità territorjali tagħha u l-ġlieda kontra il-movimenti separatisti dan il-ftejim ta' assoċjazzjoni huwa importanti ħafna għaż-żewġ naħat. Fir-rigward tal-ġustizzja, riforma tal-ġustizzja hija importanti ħafna u il-ftejim ta' assoċjazzjoni mal-ġorġa huwa utli ħafna, huwa importanti, għodda importanti ħafna wara eh, eh, l-onnes tal-Krimea, ir-reġun tal-Bahar l-Iswed qed isir reġun diffiċli ħafna. Dan huwa reġun importanti għaliex il-Bahar l-Iswed u dan ir-reġun ma ġewx inklużi fil- f'din l-integrazzjoni, fitri lejn l integrazzjoni Ewropea. Herr Präsident, die Einbindung weiterer Europäer. Sir President, il fat il indahlu stati membri oħrajn fissu suq eh, Ewropew hija xi ħaġa pożittiva, speċjalment jekk aħna naraw li huma jieħdu pensa biex jirfu id-drittijiet tal-bniedem, demokrazija u libertà u ħelsien, eċċetera. U fl-istess ħin naraw li jkollna wkoll ċertu proviżjonijiet li ġejjin mill-Baħar l-Iswed. Iżda allura kif bqajna dwar il-ftejm ta' kummerċ ħieles bejn l-Ewropea u l-Ġorġa? Aħna nafu illi dawk illi mhumiex parteċipi f'dan il-ftehim. Kif ħan id-dissutu iddiskutu eżattament dak li ħiġri f'ftehim ta' kummerċi bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġorġa? Aħna qegħdin naraw li għandna nitkellmu wkoll fuq il-wol tal-Ġorġa għalfejn aħna qegħdin naraw illi neffokaw bis fuq il-punt ekonomiku u eh, il ġorġa u koll tishti illi ikunem fil-fat eh, iktar eh, interess minn ħatana, iżda ħna nafu wkoll li fil-fat irid ikun hemm iktar imper minn u ukoll. Mr. Martu l żewġ minuti jekk jogħġbok. Għandi l-impressjoni li mid dibattitu li ħareċ issa xaħat immaġina li aħna qegħdin nagħmlu ah, ftemiet biex ndejqu pereżempju li Russja nagħmlu ħsara li Russja u biex nagħmlu ftemiet mal-Ukrajna u l-Ġorġa pereżempju għemmu mhuwiex minnu l-Unjoni Ewropea għandha 28 pajjiż eh, imma dan huwa territorju fejn hemm skambju ħieles u jiġi żviluppat dan eh, dan l-iskambju. L-Unjoni Ewropea llum qed tiftaħ il-kapaċità tagħha għal ftehim ma' pajjiż eh, li rresa b'mod intelligenti lejn it-triq ta' demokrazija. Niftakru l-elezzjonijiet li kienem f'dan il-pajjiż fl-2012-2013, elezzjonijiet eh, regolari, elezzjonijiet tal-punent, eh, li kontribuxxew biex eh, il inżommu ftejmiet tajbin ma' dan il-pajjiż huwa ċar li it-triq li trittieħu il-Ġorġa biex tkun affidabli fi dawl tal-Unjoni Ewropea għawa twil, imma naħseb li aħna Etnapprezzaw ħafna l dan il-pajis u namlu dan li xinħossu li jen possibilità biex niftħossu u namlu ftemiet maħħom, nikonkluzu ċertu ftemiet ma dan il-pajis. Nirrepeti, maħniex għadin namluħ għaliex irridu namlu ndejqu jew namlu ħsara l Russja eh, kif kif ħaseb xħasbu xinies. Nibqgħu sejni f'din it-triq, allura nibqgħu għaddejjin mill-ftut tal-Unjoni Ewropea u ninvolvu l pajjiżi kollha eh, fil-vant biex eh, wessaw l-Unjoni u l-Unjoni tkun waħda tal-popli. Grazzi. Issa naddu għas-Sinjura Moody għal minuta. Grazzi President. Fitra mill-Prim Ministru tal-Ġorġa il-semma il-semmew il-valuri maqsumin tagħna ta' mhumiex biss fil-każ ta' kummerċ imma ħafna iktar nilqal-tim ta' assoċjazzjoni u relazzjoni pożittiva bejn Ġorġa u l-Unjoni Ewropea, relazzjoni li tmira li tejjeb il-ħajja tan-nies fiż-żewġ komunitajiet permezz ta' kooperazzjoni eh, ta' EA naħdmu irrid naħdmu iktar mal-gvern tal-Ġorġa biex jiżviluppa il-modell soċjali tagħha ġa qed jagħmel xogħol tajjeb ħafna għaċ-ċittadini u s-soċjetà ċivili u fil-proċess demokratiku u fil-politika soċjali. Eżempju kien il-liġi kontra diskriminazzjoni riċenti il-gvern tal-ġarġa jista fil-fat jagħmel mudell soċjali tajjeb ħafna u jiena lesta li naħdem magħhom biex najnuhom eh, iwaslu dawn il-valuri konġunti magħna. Grazzi. Grazzi. Is-sur Landsbergers għal żewġ minuti. Sinjuri, għadha bir-ratifikazzjoni ta' frame ta' soċjazzjoni mal-Ġorġa l-Unjoni Ewropea qed tagħmel pass ieħor lejn ehm, l-impenn li ħadet sena ilu fis-summit ta' Vilnius. Eh, bekk il-Ġorġa tkun tista' tersa iktar qrib tal-Unjoni Ewropea kienet waħda mill-ewwel pajjiżi li bdiet it-triq tal-Unjoni Ewropea u ħalset ħafna għal din l-għażla. Minkejja dan kollu rridu nkunu kburin u ferħanin li rnexxina nilħu dan. Iżda għatem xi żviluppi allarm allarmanti. In-nies li u għamlu il-bazi għal u huma perseguitati għal dawn l-affarijiet li għamlu. Il-gvern preżenti għandu jkun jaf li ittieħed in konsiderazzjoni fil-parlament. il ġorġa ser tibqa' f'din it-triq ta' riforma uh, li ħadet żmien ħafna żmien biex tilħaq għandha tissigura li l-mexxejja politiċi għandhom jibqgħu maqudin flimkien fir-rigward tal-istat dritt u l-indipendenza tas sistema ġudizzjarja. Din il-ħolma għal daqstant tkun tista' ssir realtà u ma tavvaparax biex xejn. Grazzi ħafna. Il-kellim li miss is-Surboni. Għal minuta u nofs. it-triq tal-ġorġa lejn il-punent u uh, l-modell ekonomiku lejn l-Unjoni Ewropea miex ħaġa tal-lum ila ġejja ħafna żmien għandha storja mbniet mill-gvernijiet ta' qabel u issa qed tkompli. Hemm riformi u n-nies jemnu li uh, din hija għażla ta' vera uh, favur l-Ewropa. Illum għanna l-opportunità biex eh, insi nilħu lan tana, lan tal-tmexxija fl-Unjoni Ewropea. Dan jaqat l-nies flimkien rridu jaġustaw ruħom għal standards tal-Unjoni Ewropea u jassikuraw ukoll il-ġustizzja regola stabbli eh, tal-istat ta' dritt bħala prinċipju ġenerali. Din hija l-bażi ta' stat modern stat modern mhuwiex biss effettiv fis-servizzi pubbliċi tiegħu imma għandu wkoll soċjetà ċivili li hija b'saħħitha u żviluppata u jiena nemmen li f'dan il-qasam u b'mod ekonomiku wkoll il ġorġa se timxi iktar il qudiem ukoll. Fit-triq tal lejn il-punent il ġorġa tiġi appoġġata mill-Unjoni Ewropea irridu nagħtu pariri tajbin lin-nies tal ġorġa nassessjaw il-kapaċità tagħhom u għanna natu u koll moviment eh, eh, ħiles bla viza l-nis tal-ġorġa rridu nejnu għom jimplementaw proġetti li jkunu ta' beneficju għal-jom għal-familji tal-ġorġa. Hemm xi ħaġa oħra però li rridu nagħmlu. L-għażla għandha tkun ċara u tonda biex bej kulħadd jifhimha u koll għal l-edewa bħal per eżempju Russja, ħbib mill-Ġorġa, intom saħitkom fl-identità ta'kom u fl-arfin ta'kom se nimmaniġjawa il-koll fl-imkien. Grazzi ħafna, issa ser nadu għal proċedura tal-KHDI, għandi tlet tal-biet, is-sur Balċetis għal-minuta. Grazzi ħafna, jiena verament nilqa dan id-dokument daqshekk importanti, jiena naħseb li l u huwa tielet pajjiż wara l ukraina u l-Moldova illi miegħu aħna għandna dan il-ftehim ta' assoċjazzjoni dan huwa ftehim importanti ħafna illi aħna permezz tiegħu ħanappoġġaw ħafna l-impella jieħdu l-Ġorġa sabiex joqorbu iktar lejn l-Ewropa aħna nafu li dan il-pajjiż għandu ħafna problemi, ħafna diffikultajiet minħabba id-deċiżjoni li ħadu sabiex joqorbu iktar lejn l-Ewropa din raġuni iktar u iktar aħna nilqaw l-għażla li għamlu huma sabiex joqorbu iktar lejn l-Ewropa. U nixtieq li issa aħna naraw li ir-relazzjonijiet Tana mal-Ġorġa ħajwaslu għal iktar prosperità. Grazzi. Thank you, Mr. Chairman. I strongly support. President, jiena nappoġġa it-triq tal-Ġorġa lejn l-Unjoni Ewropea U ir-ratifikazzjoni tal ftim tal-assoċjazzjoni huwa pass il qudiem importanti ħafna l-implementazzjoni ovvjament ser tkun xi ħaġa kbira ħafna għal Ġorġa. Jiena nispera li fis-summit ta' Riga fl-2015 ser inkunu nistgħu nitkellmu iktar biċċar dwar il-perspettivi għal Ġorġa u eh, pajjiżi oħrajn iktar avvanzati tal-partnership tal-Punent tal-vant il-Visa Action Plan hija wkoll ħaġa importanti u nisperaw li din tkun waħda minn eh, l-suċċessi ta' summit ta' Riga u importanti li napoġġaw l-integrità u sovranità tal-Ġorġja kif ukoll dritt biex jisiru eh, deċiżjonijiet indipendenti dwar il-politika ta' sigurtà eh, hemm teddida ta' ċertu attivitajiet li jistaw waslu għall nes ta' territorju tal-ġorġa mar russja u din fil-fat hija xi ħaġa li tinkwetana ħafna. Grazzi ħafna. Is-sur Koraw għal minuta. Grazzi ħafna, Sur President, tal-li għaddejt li il-kelma. Jiena xtaqt namel xi kummenti wara li smajt id-diskussjoni kollha kemm min-naħa tal-kollegi. Jiena xtaqt namel xi kummenti dwar dan il-ftehim ta' kummerċ ħieles u l-ftehim ta' assoċjazzjoni mal-Ġorġa. Spiss nitkellmu dwar il-ftehimiet ta' skambju ħieles bejn il-pajjiżi differenti. Eh, ħafna kollegi tkellmu dwar passi storiċi u momenti importanti u probabilment huma importanti. U aħna wkoll favur il-fatt li eh, jiġu rispettati il-prinċipji tal-Unjoni Ewropea u jiġu inklużi pajjiżi oħrajn. Iżda il-punt huwa dan Eh, eh, eh, ġili jisu il-tittisir xi tib taħsara l-Russja, ek jisu ġili nifmu. Però le, mhux hekk irridu fil-fatt insibu f'temiet tajbin anke fir-rigward tar-Russja. Grazzi. għandi zewċ talbiet oħrajn u nadi il-kelma li sur Nike għal minuta. Grazie President. il-fat li l georgia tersa lejn eh, l-Unjoni Ewropea hija xi ħaġa importanti ħafna. Dan huwa pass importanti għar-reġjun, pass importanti għalina wkoll għal santina favur ta' dan il-ftehim ta' soċjazzjoni. Imma nixbilkom l-attenzjoni għal kwistjoni importanti ħafna li jiena li ma ġibdiċ wis attenzjoni. Il-minoritajiet tal-Ġorġeja fikunu aspet kruċali ħafna għal futur ta' dan il-pajis, għal kem kienem miżuri pozittivi u passi u regolamentazzjonijiet illegali favur tal-minoranzi, xorta għawnu eh, uh, għasta fiduċja fir rigward tar-relazzjoni bejn il-maġġoranza u l-minoranza. Dan fi kollu impatt fuq l-integrità futura tat-territorju tal-Ġorġa aħna ma nix bżon inħarsu il-qoddim fir rigward eh, tal-żmien u jew tal-ispazju biex nkunu nistaw nifmu x'inhuma t teddidiet li dan jistaw joħolqu fuq il-pajjiż jekk ma jitrattawx il-problemi ta' minoranza. Għal daqstant kemm il-minoranza l-maġġoranza jridu jsibu soluzzjoni u koeżistenza. L-aħħar kelim taħt il-catch DI is-sur għal minuta. Grazzi President, anka jien bħal Sur Koraw, eh, xtaqt namel xi kummenti wara li smajt eh, id-dibattitu. Eh, dibattitu interessanti ħafna u laqatni li eh, kollega mill-Italja eh, mill-Pepe Sur Martucello irrefera għal fat li dak kollu li qed nagħmlu aħna hawnhekk din l-għażla tal ftehim ta' assoċjazzjoni m'għandux jiġu meqjus bħala xi tip ta' ħsar jew kattiverja lejn ir-Russja dirli li dan huwa diskors li smajtu anka f'interventi oħrajn. Naħseb li aħna m'għandniex naraw din is-sitwazzjoni mal-Ġorġja minn dan din l-ottika. Imma eh, rridu eh, isuwa bħala preżenza b'saħħitha ħafna fiż-żona tal-Unjoni Ewropea. Ma rridux naħsbu biss li l-Istati Uniti u r-Russja biss għandhom f'din iż-żona tal-Bahar l-Iswed u tal-Kaukasus eh, u fiż-żona tal-Ġorġja għandhom ċertu influenza importanti għaliex huwa importanti li nifmu li l-Unjoni Ewropea għandha rwol f'din id zona U anka permezz tal-ekonomija għandha rwol politiku f'din id żona Grazzi ħafna, issa fissam il-Kummissjoni Ewropea ngħaddi il-kelma lill kummissarju Everopoulos. Nixtieq nibda milli nirringrazzja lill membri tal-Parlament tal-interess uh, u l-interventi tagħhom. Id-diskussjoni tagħna ikkonfermat li aħna naqblu fuq il-bżonn li nkomplu nappoġġaw il ġorġja biex tersaq lejn l-Unjoni Ewropea. Aħna wkoll nilqgħu l-impenn politiku tal ġorġja biex tkompli bir-riformi meħtieġa mod partikolari dwar l-accelerazzjoni tal-riformi fil-qasam tal-ġustizja, l-istat ta' dritt, ir-rispett għad drittijiet fundamentali taċ ċittadini kollha mingħajr ebda diskriminazzjoni. Il-prosekuzzjonijiet għandhom kun trasparenti, proporzjonati, ħilsa minn kull motivazzjoni politika. U jimxu eżattament mal-proċess track record pozittiv ta' implementazzjoni tal-ftim ta' soċjazzjoni jilħaq biss l-ewwel pass u l-appoġġ tagħna jkun l-aħjar mod tal-Ġorġja biex tilħaq lan tagħna komuni li huwa li nibnu eh, pajjiż demokratiku stabbli. Issa biex nonora l-President senna di għal-Grig. Fl-aħħar, eh, President, jiena nixtieq nenfasizza l-approvazzjoni għada tal-ftejm ta' assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġorġa Din tiftaħ possibilità Ewropea għal pajjiż li mill-perspettiva storika u anka mill-lat ġeostrateġiku din hija xi ħaġa li tista' taqdi rwol sinifikanti ħafna eh, fil-qasam ta' paċi u kooperazzjoni mhux biss mal-Ġorġa imma wkoll mar-reġjun eh, mod ġenerali tiftaħ it-triq twitti triq għal eh, demokrazija moderna ġewwa l-Ġorġa. Din ser tkun ibbażata fuq l-istat ta' dritt, ir-rispett ta' drittijiet fundamentali, il-prinċipji demokratiċi u ser tagħti wkoll possibilità għall ambizzjonijiet ta' nies li eh, għaddew uh, f'dawn iż-żminijiet diffiċli biex ikunu iktar ottimisti u ikonna futur uh, Ewropew iktar ottimista. Grazzi, issa ngħaddu għas-sur Mamikins ir-rapporter. Grazzi, President, kollegi. Um, dan id-dibattitu illum huwa ta' konferma li l-Unjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew qed jappoġġa il-bidla politika ġewwa l-Ġorġa. Dan il-ftehim jiftaħ il possibilitajiet ġodda juri solidarjetà man nies tal-Ġorġa il-bazi tal-Unjoni Ewropea hija eh, l-idea ta' solidarjetà li qiegħda qrib ħafna tagħna ta' demokratiċi soċjali nixtieq nenfasizza li il relazzjoni tal-partnership bejn il-Ġorġa u l-Unjoni Ewropea mhijiex immirata lejn xi pajjiżi terzi oħrajn lan huwa li titwessa l-kooperazzjoni u l-kooperazzjoni ser tibbenefika mhux biss lil Ġorġa imma ir-reġjun kollu kemm hu fosthom il-pajjiżi ġirien. Nixtieq nirringrazzja l kollegi li kontribwixxew għal dan id-dibattitu u li enuni biex nabbozza dan ir-rapport. Jiena nispera li l-votazzjoni għadha tkun pożittiva u dan ikun appoġġ ċar lejn il ġorġa Nisperaw li l-President tal ġorġa jiġi għadha u jipparteċipa matul il-votazzjoni. Unbat naraw li il ratifikazzjoni ta' dan il-ftejm tkun xi ħaġa tant importanti. Grazzi ħafna mill-ġdid. Grazzi ħafna. Grazzi wkoll għal kontribut tiegħek għaliex naf li preparajt dokument importanti li ser nivutaw fuq u għada. Nalqu id-debattitu għawnek il-votazzjoni ser issir għada bil-parteċipazzjoni tal-President tal-Ġorġa. Issa, imis il-proċess ta' Khartoum u